Nija maluqa ser nivvutaw għada f'nofsima sedut. Is-seduta li mis hija għada it-3-25 ottubru 2011 mid-9 sa' satej mid-3 sal-10. L-agenda ġiet ippubblikata u tinsab fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Qabel ma nagħlaq is-seduta, nixtieq nirringrazzja lill-interpreti għad-disponibilità u l-flessibilità tagħhom, grazzi. La seduta è tolta. Is-seduta hija sospiża.